Grazzi, ekke issa l-minuti huma approvati. Signori, waqt il-laqata l-20 ta' settembru ta' din is-sena l-Komitat tal-Affarijiet Legali skont l-artikli 3, paragrafi 3 tar regoli deċidew illi jiverifikaw il-mandat tas Sur Puteres Pire u il-mandat tiegħu se jkun ikkonfermat mit-19 ta' Lulju il qudiem u dan irid ikun ikkonfermat minn din il-Kamra. Xi ħadd jixtieq jikkommenta għaw xi ħadd joġġezzjona? Le mela il-mandat tiegħu issa huwa konfermat. Il-grupp SD fil-Parlament Ewropew talab il-ser